Il-rapport tas sinjora Swinburne dwar il-poteri tal-Bank Ċentrali Ewropew li imponi sanzjonijiet kif ukoll ir-rapport ta' Sugotjeri dwar il-ġbir ta' tarif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew. Nibdew bir-rapporters għal erban minuti għal kull rapporter l ewwel qabel kollox nad il-mikrofon l-Sur Gualtieri. Grazzi ħafna President, Kummissarju. Il-Parlament ġi mitlub li jesprimi ruħu fi proċedura ta' konsultazzjoni fuq il-proposta ta' reviżjoni prezentata mill-Kunsill min-naħa tal-Bank Ċentrali Ewropew fuq ir-regolament fuq il-ġbir ta' tarif statistiku regolament li flimkien ma dawk fuq is-setat jew il-poteri tal-Bank Ċentralijiet fuq l-impożizzjoni tal-sanzjonijiet dawna jagħmlu parti mill-ġbir tas-statistika tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-motivazzjoni tal-proposta titlob u qiegħda għandha x'taqsam madħul fis seħħa tal-mekanizmu uniku ta' supervizjoni bankarja li tati seta ġodda l bank ċentrali Ewropa u għalek dana jamela meħtieġ li irrid ikun hemm eh, ukoll um, li naġġornaw il-data u l-istatistika ġalla darba jitħol fisseħ lat se jippermetti li l-BCE sabiex jiġbor informazzjoni simili għal dawk li jamlu l-Banek Ċentrali Nazzjonali li e, jaħdmu b'mod ta' surveljanza. U ukoll u ikunu jistgħu jiġbru informazzjoni partikolari mill-Banek Ċentrali li jiġbru d-data ta' sorveljanza u għalhekk ikonna stabilità u dana jkun tajjeb sa biex ukoll u il-ħidmiet differenti. Fil-11 ta' Novembru l-Kumitat Ekon dana vota favur u dana u kol ta' suġġerimenti differenti sabiex ikunem tosieħ tal-kamp ta' platikazzjoni tal-rapport. L-emendi li jena prezentajt il-kom bħala rapporter, rapporter dawna et jipermetti jikunem trasferiment minnajr ostakli ta' data imma ikunem ħarsin totali tal-konfidenzjonalità. Hemm ukoll emenda l-awtoritajiet u l-organi differenti inkluż mm, l-SMEs li jirċivu l-informazzjoni sabiex jaddattaw il-miżuri kollha meħtieġa sabiex nigarantixxu il-protezzjoni. Il-Kumitat Ekon umbat approva mendi oħra sabiex jissaħħu prunti li ma waqgħux taħt ir-rekomandazzjoni tal-BCE inkluż tisjiet ta' trasparenza E, fil-qasam tal-ġbir ta' tal-istatistika sabiex jagħmlu pubbliku deċiżjonijiet sabiex ikun hemm eżenzjoni ta' xi nies e, jew entitajiet partikolari u wkoll dawn ukoll irridu iwessaw e, tip ta' data meġbura u inklus grids u u koll irrit li l prinċipju ta' proporzjonalità irrit jiġi imwetta ukoll u fl-axħar dak li nxaqsa mal parti ta' sanzjonijiet importanti li hemm distinzjoni ċara ehm, bejn ġifiri l laġir eh, għatta posta jew bizbal u dan huwa vera importanti speċjalment fil-ġida favur il-prinċipju ta' proporzjonalità. L-adozzjoni ta' din ir-revużjoni għalhekk dan huwa importanti peress li dan qed jidħol fil-qafas iktar ġenerali tal-, tal supervizjoni tal-BCE għalhekk jiena nittama li l-Parlament jilqab mod pozittiv dan ir-rapport eh, u eh, tal-Kumitat Ekon adozzjoni mbagħad malajr kemm jista' jkun minnaħa tal-Kunsil kif ukoll konsens iktar wiesa li rajna fuq dan ir-rapport u nixtieq nirringrazzja shadows u eh, il-gruppi wkoll għall kooperazzjoni kollha u tajb li dan jagħti inċentiv ieħor lill kunsil sabiex jikkonsidra ir-rekomandazzjoni tal-Kumitat Ekon. Grazzi. Kiitoksia. Seuraavaksi. Grazie. Naddu issa għall-Onorevoli Swinburne għal massimu ta' erba' minuti. Grazzi, Sur President, nixċen nilqa l-Kommissarju Hill. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Onorevol Johan van Ruhervelt għax-xogħol li jagħmel biex passal dan ir-rapport qabel ma telaq mill-Parlament biex issir Ministru Finanzi tal-Belġu jiena komplejt naħdem fuq dan ir-rapport bil-metodi tiegħu. Nixtieq nirringrazzja wkoll ix-shadow rapporters mill-gruppi politiċi kollha għall kooperazzjoni tagħhom fuq dan ir-rapport u minkejja d-differenzi li kellna fuq punti żgħar ta' dan ir-rapport nittama li dan ir rapport nadottaw ħada. Fl-aħħar aħna għandek ma minna bidliet importanti l-Bank Ċentrali Ewropew. Mhuwiex biss m'għandux biss ir fuq politika komunitarja tajn poter biex jagħmel supervizjoni fuq il-banek kbar Ewropej. U anke għamilna l-għażla li banek oħrajn li mill-Unjoni Ewropea jissieħbu mana aħna bidilna l-irwol tal-Bank Ċentrali Ewropew għal kemm dan huwa indipendenti mill-influenza politika f'dak kandu ċosam politika monetarja, però ovvju illi bħala supervizur tal-banek għandu rwol importanti ħafna. Aħna provajna ndaħlu proċessi ta' skrutinju u trasparenza fil-mod kif jadam il-Bank Ċentrali għamilna, kanna zbalji, pero għamilna pass l qoddim ta' kandu xaqsa maqsim tal-informazzjoni biex ġenra għas ikun hemm xi responsabilità demokratika matul dan il-proċess kollu. Nittama eh, dan il-rapport provajna nimxu b'dan il-mod li jkun hemm trasparenza kemm jista' jkun fejn jista' jkun. Fl-ewwel bost ta' dan ir-regolament meta l-ECB jagħmel sanzjonijiet fuq istituzzjoni finanzjarja se jiddeċidi jekk dan ikunx pubblikat jew le ma kienx hemm kondizzjonijiet jew skadenzi ta' żmien kien f'idejhom jekk jikxfux din l-informazzjoni jew le. Nista' nara raġunijiet għal fejn ma jiġux ippubblikati dan l-informazzjoni mal-ewwel, pereżempju f'każ ta' kriżi finanzjarja jew nkella minħabba bank runs, però dan m'għandux ikun, m'għandux tkun in-norma, din għandha tkun xi ħaġa ta' eċċezzjoni. Dan jista' ma jbeżax istituzzjoni finanzjarji kbar, però jekk inti tispiċċa fuq l-ewwel paġa ta' gazzetta jista' jagħti jista' għalhekk jiġbidhom l-attenzjoni Għalhekk aħna proponina tliet snin sa meta il-Bank Ċentrali Ewropew jista' jippubblika li jkun poġġa sanzjonijiet fuq ċertu eh, situazzjonijiet. Però hemm ħaġa għadna ma sibniex kompromess fuqha. Jiena nemmen fuq il-kunċett ta' wieħed ikun innoċenti sakemm ikun hemm prov li waħati, għalhekk jekk nikkonsidraw fejn wieħed ikun uh, jekk nużaw proċess naming and shaming, mela jagħmel sens li jekk xi ħadd ikun suġġett għal appell, mela għandna nippermettu aktar ċans qabel ma dan nizvelawħ fil-pubbliku għaliex jista' jkun hemm dawn l-akkużi li jkunu saru għal xejn u jkun sar telfa għal xejn. Jekk ikun hemm dan is-salvagwardi jiżgura li dan dan il-proċess ta' disclosure ikun wieħed ġust u anke jiżdid l-effettività tal-Bank Ċentrali innifsu meta jkun qed jeżerċita il-poteri ta' supervizjoni tiegħu nittama il-maġġoranza tal-gruppi politiċi Ewropej jistgħu jkompli appoġġjaw din il-pożizzjoni tagħna li jkun hemm aktar trasparenza. Mod partikolari fuq rapport ta' rapporteri ma tantx għandi inżid għaliex il-kwalità tar-regolamenti tiddependi fuq il-kwalità tal-istatistika li bieku qed jaħdmu s-supervizuri jiena nemmen li l-unika mod biex ikonna supervizjoni tajba hija billi jkun statistika tajba għalhekk nittama illi dawn iż-żewġ proposti jiġu appoġġjati għada. Grazzi. Grazzi. Issa fisam il-Kommissjoni Lord Hill għal 3 minuti. Sur President, jena grat li jena din l-opportunità biex niddiskutu il-sanzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew u tarif statistiku tal-Bank Ċentrali Ewropew nixtieq nifra l-Onorevoli Swimmer l-Onorevoli Gualtieri dawn ir-rakkomandazzjonijiet għal sanzjonijiet huma importanti għaliex huma tjaħdmu lejn l-Unjoni Bankarja u għanna bżonnu għaliex il-Bank Ċentrali Ewropew ukun jista' jinforza regoli Ewropej u deċiżjonijiet Għalek aħna nappoġġaw bisħiħ dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Peress l-istanzjonijiet jista' jkollhom effett finanzjarju ta' reputazzjoni fuq il-banek jista' jkun ukoll suġġett għal kadit legali għandu jkollna sistema konsistenti u li ta' ċertezza legali. Jiġifieri il-Kummissjoni m'għandix problemi b'dak li għandna eh, fil-rakkomandazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew fl-opinjoni sal mill-Parlament Ewropew, però rajna żewġ inkonsistenzi bejn ir-rakkomandazzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew, l-opinjoni tal-Parlament Ewropew u l-SSM. Il-kwistjoni ta' legal base issue, l kwistjoni tal-legal base. Li stanzjonijiet jistaw jiġu applikati mill-Unjoni mill-Liġi tal-Unjoni u oħra fil pubblikati ta' sanzjonijiet. Il-Bank Ċentrali u l-Parlament qed jipproponu li jagħtu l-Bank Ċentrali flessibilità li jdum ma jippubblika sanzjonijiet sakemm jiġu konklużi l-appelli. Jiena nifhem ir-raġunament wara dan din is-suġġeriment, però għanna nuqasta ta' konformità ma' regolament tal-SSM li jgħid illi il-Bank ċentrali għandu jippubblika sanzjoni kemm jekk ikun hemm u kemm jekk ma jkunx hemm appell. Jiġifieri aħjar nerġgħu nħarsu dan il-punt biex nippruvaw insolvuh. Apparti minn hekk aħna ser dotaw l-opinjoni tagħna u se nkomplu naħdmu mal-Parlament u mal-Bank Ċentrali biex naraw li dan il-bank ikollu l-odda neċessarja biex jimplementa dawn ir-regoli. Imbagħad fuq il-tarif statistiku aħna kellna opinjoni fit-13 ta' Ottubru l li dan it-tarif statistiku jingħata lil bank Ċentrali anke fil-qasam tal-istituzzjoni ta' gratitu. Dawn it-tibdiliet ser jgħinu li jkun hemm trasferiment ta' informazzjoni konfidenzjali bejn awtoritajiet kollha li huma responsabbli għas-supervizjoni. Apparti minn hekk se jnaqqas ukoll il-pis amministrattiv fuq l-imprizi għaliex id t-tinġabar darba biss għalhekk aħna t-nilqaw dan ir-rapport tal-Parlament Ewropew u naqblu mal-opinjoni tal-Parlament kif espressa fil-rapport tal-ikon fuq il konfidenzialità ta' informazzjoni tal-istatistika u jiena kontent b'dak li qed jipproponu huma rigward dan. Grazzi tassew zammejt eżatt ma' 3 minuti prosit. Naddu issa għall-Onorevoli Balz għal żewġ minuti fisem il-PPE. Grazzi tassew, Sur President, il-grupp tal-PPE jilqa dan id-dibattitu tal-lum biex nitċaraw l-kompetenzi tal-ECB u tal-SSM fuq il-kriterji ta' statistika u anke stanzjonijiet l-ECB u l-SSM ma jistawx jagħmlu li jridu. Il-Kumitat ikon ippreżenta l-pożizzjoni tiegħu u l-MPs jistaw jgħidu tagħhom ukoll dwar dan li e sibir jiżgura li data konfidenzjali tibqa konfidenzjali fil-PPE aħna tħassib tagħna rigward il-kriterji ta' data tal-ECB. Importanti nilżommu mal-prinċipju ta' proporzjonalità il-rapport mandux ikun kbir ħafna f'dak għandu xaqsam ma l-SMEs, ma nix bżon li nġbru dejta b'mod separat. L-autoritajiet nazzjonali jiġbru din statistika xorta waħda. Għanna bżon strutturi ċari u permezz ta' dan nizguraw li il-ġbir u l-eżaminazzjoni tad-dejta issir kif suppost dak li niddeċidu bħala leġizaturi għandu jiġi għandu jiġi rispettat u mhux njirat mill-ECB fuq is-sanzjonijiet għan nixtiequ nenfasizzaw illi kooperazzjoni ma' tratti nazzjonali importanti ħafna importanti li l-ECB u l-SSM ikunu marbuta bil-prinċipi ta' konfidenzjalità. Id-disclosure l izveral ta' informazzjoni jisir biss meta jkunu tieħdu l-passi neċessarji kollha. Importanti wkoll li jkun hemm proporzjonalità tas sanzjonijiet. U aħna favur li jkun hemm dan l-iskambju fuq livell internazzjonali bħala PPH. E. Grazzi, ngħaddu issa għall-Onorevoli Mavrita fizem l-SND għal żewġ minuti. Grazzi, din ir-reviżjoni tal-leġiżjoni eżistenti fuq il-poteri tal-ECB biex jimponi sanzjonijiet fuq l-imprizi għaliex ma jkunux konformità ma' regolamenti u deċiżjonijiet, dan sar sabiex l-rwol tal-ECB jkunu f'konformità ma' regolament tal-SSM. Il-poteri tal-ECB biex jimponi sanzjonijiet ġew estiżi biex jkollna reġim koerenti meta l-ECB jimponi fini amministrativi fuq bħala rwoli ta' supervizur. Fil-Kumitat ikon, il-proposta tagħna l-Konsil qed issir biex intajbu it-test fuq numru ta' punti. Mod partikolari dawn it-tlieta l-ewwel. Nenfasizzaw illi l-Bank Ċentrali Ewropew għandu jħuħazzjoni għabbażi ta' trattament ugwali ta' situazzjoni ta' kreditu u minajr ebda diskriminazzjoni lejn l-ebda stat membru. Tini, tispeċifika illi il-periodu li fih jistaw jiġu imposti sanzjonijiet jibda mid-data li fija tittieħed deċiżjoni li ser jibdaw proċeduri ta' ksur u mhux fid-data ta' meta jkun sar il-ksur u t-tielet biex niżguraw trasparenza billi jiġu pubblikati d-deċiżjonijiet mingħajr dewmin imma l-pubblikazzjoni tista' tiġi imtawla sa tliet snin wara tliet snin wara trid tieħu deċiżjoni. Jekk li jekk jekk jiġri li jekk tiġi pubblikata dakinhar tista' twassal għal instabilità finanzjarja. Nixtieq nuri tħassib tagħna fuq l mandi tal ppl li qed iwasslu deroga li tista' twassal għal dewmien b'mod indeterminat għal meta jiġi pubblikati deċiżjonijiet li jimponu sanzjonijiet Sakem jintemmu kol jintemmu il-proċeduri kollha anke dawk ta' appell. Dan huwa ta' kontradizzjoni li xaħna nemnu illi jista jkunem mod li il- Il-President jinterrompi li l-kellim. Grazzi tassew l-Onorevoli Oġok. Fisem li sijar, minuta. Grazzi, Sir President, grazzi tassew, Signuri, l-aħħar kriżi finanzjarja imminat il-konfidenza fis-settur bankarju importanti li kuna sistema ta' supervizjoni u bizzeje trasparenza sabiex inkunu nistaw nevitaw li kuna situazzjonijiet bħal dawn bħal maġġanna matul il-krizi l-iskambju tal-statistika huwa essenzjali però irridu u koll niproteġu l-informazzjoni konfidenzjali u informazzjoni sensittiva naqbel mal-prinċipi ta' wara dawn iż-żewġ rapporti u nemmen illi l-emendi huma bilanċjati. Però għandna ukoll eh, periklu minħabba li dawn il-kompetenza nazzjonali qed trasferiti fuq livell Ewropew. Dawn id-dispożizzjonijiet huma parti minn minn jifmaw minn parti ikbar ta' sistema tal-istati membri u jiena għalhekk pjuttost ċettiku fuq kif se taħdem il-biċċa xogħol. Grazzi tassew issa l-Onorevoli Van Newenhausen. Fisem l-Alde. Grazzi, Sur President. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja li żewġ rapporters u lil daw kollha li kontribwew f'dan dan ir-rapport. Grazzi ta' xol li għamiltu sur President. Il-riċerka dal-aħħar rritna illi nuqqas ta' supervizjoni li salbanek waslet għall implikazzjonijiet fuq l-istabilta ta' sistema bankarja. Min Novembru bdejna il-proċess li waqqafna l-Unjoni Bankarja jiġifieri seru tabdiliet importanti għal Bank Ċentrali Ewropew il-Bank Ċentrali importanti li kun jista' jaġixxi malajr jekk ikunem ksur tar regoli biex ukoll jistgħu jiġu identifikati il-problemi bħal dawk li waslu għal kriżi finanzjarja. Dan ir-rapporti huma importanti ħafna. Naħseb li hemm tliet punti li huma importanti ħafna lina. L-ewwel, insaħħu s-settur finanzjarju. Aħna nemnu illi supervizjoni tajba, supervizjoni f'saħħitha, u anke li nikġbu fiduċja mill-ġdid ta' ċittadini tagħna u anke li jkunna kredibilità finanzarja tal-istituzzjonijiet tagħna, sanzjonijiet għal banek li ma jimxux mar-regoli kol iridu jiġu introdotti biex niżguraw illi is-sistemi ta' riżoluzzjoni jaħdmu kif suppost. Irridu wkoll niżguraw li l-istabilta finanzjarja tkunem u nevitaw li kolna instabilta meta l-banek jikstru regoli. Irrid ikun hemm riżoluzzjoni tal-banek u jkun hemm il-kupru tagħhom fejn ikun hemm bżonn b'mod effettiv. Is-sanzjonijiet għalhekk għandhom jiġu publikati meta r-riżultati tal-proċess ikunu definittivi. L-aħħar punt li nixtieq nindirizza u għal kwistjoni tal-awtoritajiet ta' supervizjoni li dawn jagħmluh b'mod effiċenti aħna nappoġġjaw l-emendi li jistgħu waslu għal waslu għal dan. Grazzi. Naddu issa għal fisem il-ħodor is-Sur Mattias. Is-Sur Gigold. Fisem il-ħodor għal minuta u nofs. Grazzi tassew fil-qosor kollegi. Sir President, Onorevoli Swinburne, aħna naqblu ma dawn ir-rapporti ma kienx hemm ħafna noqqas taqbil, nixtieq nirringrazzjawkom għall kooperazzjoni li kellna. Hemm żewġ punti li xtaqt inqajjem l-ewwel net fuq l-istatistika. supervizjoni mill-Bank Ċentrali. Din miex, il-problema miex il-leġizlazzjoni, il-problema hija fil-prattika għalhekk. Ma nafx jekk u ix eh, tajjeb illi l-Bank Ċentrali ikollu reġistru ta' self sa' 50.000 euro u jkollhom l-istatistika sa' l-aħħar ħaġa, kollhom statistika fuq liċken bank u liċken self. Ma nafx jekk dan jagħmel sens. Onorevoli Balz ukoll semma dan il-punt fuq il-kwistjoni ta' rapporti u li qed inkunu ambizzjużi wis, forsi l kummissjoni tista' terġa' tħares il-prinċipju ta' proporzjonalità fuq istanzjonijiet u li dan huwa l-aktar punt essenzjali jekk dawn jistgħu jiġu pubblikati anke jekk ikun hemm appell din aktar ħaġa li taħra hawnhekk, il-prinċipji legali huma ċari. Mill-lat ta' ta' stat ta' dritt, mill-lat ta' ġustizzja, ma jagħmel sens li inti ma tistax tappella għax is-sanzjoni tingħata minħabba li jkun hemm pubblikazzjoni anke jekk ma tkunx ma jkollok xtort. Għalhekk nixtiequ nisimgħu mingħand il-Kummissjoni jekk tossux li hemm xi mod li nistgħu insolvu l-problema b'artiklu 18 ċe. Grazzi l-Onorevoli O'Flynn fl-isem EFDD għal minuta u nofs. Fl-aħħar laqa tal-Komitat Ikon jingħat l honorable Dragli li kont qed nitħassru u għakad ninħosni tista' tagħmel aġġustamenti temporanji kemm trid għal poteri tal-Bank Ċentrali imma xorta waħda ser kollok munita dajfa jekk inneħħu l-elezzjonijiet nazzjonali, identità nazzjonali, inneħħuhom mod komplet hekk biss tista' toħloq zona monetarja li taħdem kif suppost, irid ikollok konsens ven kulħat ta' trasferimenti li jsiru titneħħi l-poteri politiċi kollha u tagħmel ukoll tibdiliet kulturali fuq il-pajjiż li m'għandhomx daqshekk poter. Ma tkomx dan għalissa u nittama li qatt ma jkollkom dan il-poter. Għandkom tħallu il-moniti nazjonali, l-Unitat Nazjonali ta' f'dan l-affarijiet u dan għandu jerġa' jisir kollu mill-ġdid għaliex dan jikkontribwixxi għall-ekonomija nazzjonali u dan jipproteġi wkoll l-attivitajiet ekonomiċi tiegħu. Intom tridu tkomplu twessaw l-ECB u dan nistgħu nifmuh minħabba ċirkostanzi ta' bħalissa imma dinija biċċa xogħol ta' kafkaf biex impattu żbalji li għandna. Issa wasal iż-żmien illi l-euro nibatuha fil-miżbla. Grazzi l-Onorevoli Marusik għal minuta u nofs. Sur President, Signuri, edin għawnek dal-waqt nofs il-lejl, dan juri illi dawn l-affarijiet mumiex frivoli għalina għat niffokaw fuq id-dettalji tal-Bank Ċentrali Ewropew fl-istess ħin il-krizi ġejja minn sors kompletament differenti, il-krizi ġejja mis-sistema innifissa, mill-istituzzjoni innifissa tal-Bank Ċentrali Ewropew. Dan il-bank huwa istituzzjoni li tista' tikkontrolla il-tikkontrolla l-euro dan xie fisser? Ifisser inflazzjoni, id-deprezzament tal-euro huwa ta' benefiċċju għal Bank Ċentrali. U fl-istess ħin dan ifisser telf, telf għal daw kollha li jużaw din il-monita. Il-ekonomiji nazzjonali kollha kellhom il-muniti tagħhom u setaw jikkontrollawha fil-passat. Imma issa qegħdin inkomplu nferxu dan il-parassita fost l-Istati Membri tagħna ma nistawx għal ħaġa waħda nitilfu kollox u noqdu nitħlu. Ma nistawx nifoka fuq id-dettalji minn minn l-istampa l-kbira. Grazzi. Isur ferba. Grazzi, President, Kommissarju, kollegi. Mish kwestjoni jekk ħannix ridux jew ma ridux l-euro. E, il-problema hija li nħallu l-ECB il-Bank Centrali tagħmel il-ħidma tagħha għandha tkun f'pożizzjoni e, e, u għandu jkollha l-possibilità ta' supervizjoni biex timponi sanzjonijiet jekk ma jagħmlux l-azzjoni tagħhom kif suppost. U dan għandu japplika għal dawk il-banek kollha li huma taħt il-kontroll tal isb u l-kontroll għandu jiġi trasferit u aħna bħal IPB naqblu ma dawn il-proposti. Nixtieq nikkonċentra fuq is-sanzjonijiet għax jiena qed naħdem fuq is-sanzjonijiet għall-grupp tiegħi. Aħna m'għandix m'għandux ikollna eh, sistema ta' sanzjonijiet doppju u Eh, eh, testijiet eh, ta' rivelazzjoni. U t tini punt hemm kwistjoni interessanti, ċoħe fej se jmorru l-flus u jina sorpris illi il-sanzjoniet se jintużaw għal mekanizmu ta' rizoluzzjoni. U jina nishtiq illi il-kollegi jirriflettu jekk u iġdan lan tal-eżerċizzju. Mux sejjajna illi impoġu ħafna flus fil-font ta' rizoluzzjoni. Aħna a favur li kunem kooperazzjoni u skambju internazzjonali. Unitama li l-Komissjoni dan tiħdu fideja. Grazzi. Essa l-Onorevoli Fernandez al minuta. Grazie President. L-Unjoni Bankarja miexja u il-mekanizmu ta' supervizjoni singola bdiet taħdem u se jkonna font ta' rizoluzzjoni bankarja. U se nkunu issa se jkonna mekanizmu ġdid ta' garanzija ta' depositi. Attualment dak li għanna issa mhuwiex biżejjed il-55 biljun ta' euro biss għal issa U għal din raġuni il-Grupp Soċjalista għamilna emenda illi qed tipprova illi it-tħul ikun biżejjed għas sanzjonijiet e, e, illi se għatu se tagħti l-Bank Ċentrali. U aħna appoġġajna anki li sur Feber illi kun hemm iktar fondi soċjali u nħossu li dan għandu jkun ġenwinament Ewropew. U għal din ir-raġuni nitlobkom tivutaw favur tal-amenda tagħna għax hekk insensaħħu il-proġett u noħorġu qabel mill-kriżi. Grazzi, issa sur Lukke għal-minuta. President. Ikkidkom favur l-Unjoni Bankarja u li natu il-setat ta' supervizjoni fuq li tarbanek importanti, u għal-pont eh, diffiċli ma nafux jekk il-Bank Ċentrali li hija important li hija responsabbli għal fornitura ta' flus xi kollha anke l-istess eh, ħidma ta' supervizjoni. Eh, e, L-ECB tagħmel il-politika monetarja u li ħaġa differenti. U il- il-fatt li huma jistgħu jixtru l-bonds biex jagħmlu iktar likwidità li sibija responsabli għal flus u għal sistema finanzjarja u għal self u hija responsabli wkoll li tiżgura li l-SMEs għandha biżejjed flus għandhom biżejjed flus, imma din hija awtorità u hija super awtorità illi illi mhijiex soġġetta għal ebda kontroll demokratiku m'għandniex nittollerawha. Di issa sur Animans għal minuta. Kollegi, Għawnek issa għanna u dimna rġajna storja illi mannix kontrol fuqa, xeħtnatu l kontrol l-Bank ċentrali illi diġa għandu prerogativi tijaw. Allora, issa, aħna, edin natu prerogativi l-autoritajiet illi għatma ġew eletti u u fil-fat dan huwa periklu anke jekk ngħidu li dan huwa importanti għal monita u għall istabilità ekonomika. U minnaħa l-oħra għanna l-ideologija ta' nazjonalizmu, ma' unek il-kontrari, għax aħna kontra l-euro u din hija ħaġa tal-ġen illi qed tisseparana mill-pop mill-ċittadini u aħna nixtieq nkunu prattiċi u għal dasta taħna nishtiqo najdu illi il-munita għanda tkun eh, rifless tar realtà ekonomika. Grazzi, sur Tomk. Signori, il-banek spiss nitkelmu fuqhom. U jena nishtiq nirringrazzja l-żewġ rapporters għal ħidma tagħhom. Aħna kollha kemm aħna naqblu li il-kriżi globali ħolqot ħafna problemi, hemm xi problemi li ħerġin, hemm xi pajjiżi li ħerġin, imma il-kriżi kienet konsegwenza ta' żbal tal-banek. Is-sistema finanzjarja ma kienx hemm ġestjoni tajba, ma kienx hemm kontroll laqqas tajba, ma rixtux nirrepetuha din l-istorja. Għal daqstant irridu nizguraw illi il-Bank ċentrali tipproteġġi l-interessi tagħna u l-interessi tal-kumpaniji, tal-intraprizi, tal banek ta' kulħadd. Jekk iridu li jkun hemm sistema effettiv, għandna bżonn ta' kontroll suffiċenti. Il-regolamenti jagħtuh dan il-kontroll u dan huwa tajjeb però eh, li nagħtu iktar setat eh, għandna nagħtu anki iktar trasparenza u rispett magħhom. Isur Stojojan, Stolojan. Grazzi, President. Jiena nappoġġa il-proposta, il-proposti tal-Kunsil biex il-setat tal-Bank Centrali jkunu korrelati ma' funzjoni ġdida ta' supervizjoni tal banekin as importanti fl-Unjoni Ewropea. Aħna nistgħu niddiskutu illi din is-seta mingħajr is-seta li għatu sanzjonijiet jekk hemm ksur ta' regoli u ta' deċiżjonijiet tal-ECB u meta ma jkunx hemm lanqas is-seta li jkunu jistgħu jiġbru l-informazzjoni neċessarja biex jeżerċitaw il-funzjoni ta' supervizjoni tagħhom, nana se jmur kontra l-kredibilità tal-proċess inter ta' supervizjoni u anki l-kredibilità tal-Bank Ċentrali. Jiena nishtiq. Eli kemm il-Kunsill kif ukoll il-Bank Ċentrali jieħdu eh, f'konsiderazzjoni il-konsiderazzjonijiet tal-Parlament għaliex dawn edin iwaslu ċarezza u fuq dak li għandu xaqsam ma' trasparenza tal-proċessi. Kif ukoll anki rispett ta' relazzjoni bejn li sibi u il-Bank Ċentrali tal-Istati tal Membri. Ok. Minuti kol segwu. Nidema'ja minuta u nofs. Grazzi ħafna, President u Lord Hill. L-ewwel qabel kollox nixtieq nuża din l-opportunità u sabiex nifraħ il-Parlament ta' qabel u eh, tal-li użaw il-mekanizmu bankarju sa tmimu eh, ħaġa tajba għalina u nixtieq ukoll nilqa' kull suċċess li ECB. Il-proċess kwallu rigrisi wasal fl-aħħar imma qatt hemm xi affarijiet li jirridu naħdmu fuqhom u rridu nifukaw sabiex naċċertaw li l-leġislazzjoni taħdem eh, kif xtaqna u rridu pereżempju naħdmu fuq il-għajnuna ta' emerġenza, rapport Iva dena kienet proposta tajba u ekon għamil xol tajjeb għallek l ewwel rrit nikommenta fuq is-sanzjonijiet sabiex e, naraw bilanċ bejn it-trasparenza u l-efficienza u l-affarijiet ikunu ġisti diffiċli għax ehm, jekk ikun hemm tikxif eh, bikri wiset eh, tal-multi danna jista' jkun żball ġifier napprezza l-kompromess li ntlaħaq mill-ekon għall-istatistika u ikolli ngħid li eh, rekwiziti statistiċi imponuti mill-Banek eh, ċentrali huma eċċessivi żejjed nixtieq nitlob li l e u l-Kunsill li jikkonsidraw li jużaw l-Unjoni Bankarja ħalli il-piżijiet jitnaqsu fuq is-settur finanzjarju. Grazzi ħafna, grazzi Sinira Malitic għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, grazzi President. Lot Hill, rapporters, il-prerequisit għal supervizjoni effiċjenti huma il-kwalità tad data u sanzjonijiet ta' noqqasijiet. Dawn ir-rapporti kollha dawna jsaħħu dan u għalhekk jsaħħu l-Unjoni Bankarja. Dan huwa għan minn tagħna għalek naqblu fuq il-rapporti proposti u dana tjintwera fil-dibattiti jena naqbel li li CB sabiex eh, ikun jista jeżerċita r-rwol tiegħu jrid ikollu aċċess għal data konfidenzjali imma l-affarijiet iridu jkunu sempliċi jridu jikkonsidraw il-proċeduri nazzjonali jekk nitkellmu dwar is-sanzjonijiet Is-supervizjoni trid timxi jitfit ma' miżuri li ħeġġu l-banek sabiex isolvu l-nuqqasijiet. Għal daqstant fl-istess ħin irrid ikollna aħna naqsmu ir-ruoli għal fuq livell Ewropew u nazzjonali bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Banek Nazzjonali jiena naħseb li dan ir-rapport qed jimxi f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna, Sur Karas, minuta u nofs. President, Kummissarju, Sinjuri, aħna tnejdu IVA għall-Unjoni Bankarja u aħna ferm kuntenti li dawn iż-żewġ rapporti qed jaraw żewġ strumenti għall Bank Ċentrali Ewropew Mella banda qed nitkellmu dwar statistika mill-banda l-oħra il-mekkaniżmu ta' sanzjonijiet sabiex ikun effiċjenti fl-Unjoni Bankarja. Dwar l-istatistika, iva hemm nuqqas ta' proporzjonalità li ma ġiex implementat bisħieħ dwar il-mekkanizmu ta' sanzjonijiet qed ngħidu iva b'mod ċar peress li regola mingħajr sanzjonijiet Jappel per eżempju li nigdmu minar is-snien. il-kwistjoni bejn il-ħruġ ta' sanzjoni u il-pubblikazzjoni. Il-pubblikazzjoni trid isseħħ meta il-passi legali kollha isseħħu għax jekk le mhux jkollna biss is-sanzjonijiet doppji imma influwenza b'saħħitha minn mekkaniżmi tas-suq li jista' jkollhom influenza fuq il-banek u s-swieq finanzjarji b'mod ġenerali li mhumiex diretti u l-abbozzi huma bilanċjati u dawna jagħmlu s-sistema finanzjarja u bankarja iktar sigura, iktar sostenibbli. Grazzi ħafna sur Kirsos għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħid li nappoġġa emenda erba, jiġifieri dimensjoni internazzjonali globali tas sanzjonijiet. Jiena nemmen li l-Banek Ewropej li qed jaħdmu fil istati Uniti qed jaħdmu taħt għaffas leġislattiv u amministrattiv iktar strett jekk inqablu mal-Banek Amerikani li qed jaħdmu huma attivi fl-Unjoni Ewropea dan jista' joħloq kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni mhux indaqs fi suq globalizzat bankarju dan jista' joħloq inċentivi għall-Amerikani sabiex jimponu sanzjonijiet vera olin u jenaw naqra il- l-istampa internazzjonali eh, qed naqra dan imma naf li aħna mexin fi direzzjoni it-tajba. L-istampa hija waħda tajba għax qed naraw li hemm deċiżjoni politika għall-Unjoni Bankarja qed naraw li d-direttur tal-Bank Ċentrali Ewropo huwa kompetenti ħa inizjattivi huwa dinamiku, effiċjenti u rridu wkoll ngħidu kliem sabiħ għal Lord Hill peress li qed jimxi bħafna effiċjenza u il-membri tal-Kumitat ikon u koll li huma responsabli għal dana dan huwa messaġġ tajjeb fl-Unjoni Ewropea li qed tiġi dubitata ħafna u qiegħda taħt il-lenti kritika. Issa se ngħaddu taħt għal proċedura kraċ li Marjas, umbat Vegas. Grazie ħafna President, jien qed nitkellem dwar il-konflitt ta' interess. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed jiddefinixxi dan. Dan qed jiddefinixxi l-politika finanzjarja bi kompetenzi U dan għandu kompetenzi li għandhom xjaqsmu ma' supervizjoni, dan għat jagħmel supervizjoni ta' 30 bank sistemiku u dana għandhom 81% tal- Lassi tas settur Ewropew imma il-Bank Ċentrali Ewropew huwa kreditur tal-istati u eh, fis-suq sekundarju bi prezzijiet iktar baxxi dan wasal għal 217 biljun euro bħala valur tal-obbligazzjonijiet statali u l-Bank Ċentrali Ewropa u fl-istess ħin huwa membru tat Trojka u dana qed jimxi bħala eh, Counselor tekniku ġifiri għan konflitt ta' interessi, aħna għanna Bank Ċentrali u msaxħax minnajr il-kontrapris eh, korrispondenti. Grazzi ħafna. Sur Vega sal-minuta. Jina tniħu il-mikrofonu sabiex eh, nitkellem li najd dwar l-estenzjoni tal-mandat tal-ECB jessa eh, biex nitkellem kontriħ, ekki kif il-krizi laqtet l-Europa l-ECB dana wessa l-attivitajiet ekonomiċi ċiju dana beda jixri eh, ħafna d-dejn sovran fuq eh, suq sekundarju mbad dana beda jiprovdi l-likwidità fuq eh, bazi twila u meta twila ta' żmien u mbagħad xara obbligazzjonijiet tossiċi u dan il-bank spiċċa isu miżbla u hemm ħafna influenza fuq sma differenti pal sigurtà soċjali u il-benessri għandu setat li lebda istituzzjoni għandha kif huwa possibbli li nlaqqaw il-politika monetarja u s-supervizjoni bankarja taħt istituzzjoni wieħed. U eh, għalhekk il-missirijiet fundaturi naħseb qed jixxukkjaw ruħhom b'dana u eh, rrit ikun hemm l-iskrutinju mis-setat eh, demokratiċi dawn ir-riformi kollha li qed nitkellmu dwarhom dawna qed jimplikaw li e, l-affarijiet irridu jinbidlu. Grazzi ħafna. Mistoqsija minn s sur Gigol s Sur Vigas inti taċċetta. Sur Gigol, 30 sekonda għall mistoqsija tiegħek fil-qosor ikolli ngħid li Jiena vera imdejja hawnhekk li il-paċenzja għandna dibattitu dwar iż-żewġ ehm, leġislazzjonijiet hemm min spjegalna la l-ewro mhux tajjeb hemm min qed jilmenta dwar it-trojka inti qed tagħtina stqarrijiet ġenerali tal-Bank Ċentrali Ewropew. Ma nistgħux inżommu mal-diskussjonijiet parlamentari tajba kellna ħafna debattiti differenti inti ma tistawx iżommu ma suġġetta dan id-dibattitu jkalli ngħid li jiena eh, ferm irrabjati u inti trid tiddeċidi jekk trid tkun parti minn dan id-dibattitu jew le. Jiena mhux qed nisma' mistoqsija konkreta sur Viges. No, eh, agradeço, eh, porque eu tinha mais coisas para Iva, grazzi, kalli ħafna aktar xnajt, fili grazzi ħafna sur Gigold. Għax issa nista' nkompli nkonkludi raġunament tiegħi mhuwiex possibbli li l-Bank Ċentrali Ewropew ikollu biss funzjoni teknika għandu rwol politiku ukoll u dan il-dibattitu tekniku huwa żbaljat. Ma nistax din ħaġa nisimplifika għal ħaġa teknika. Grazzi, issa Lord Hill għall kummissjoni għandek żewġ minuti. Sur President, grazzi. Jista' jkun li tard u sar il-ħin, però kellna dibattitu interessanti. U s-sur tħadna ħadna lura għan natura teknika ta' dak li qed niddiskutu hawnhekk u naħseb li dan juri l-importanza tal-fażi ta' implementazzjoni li wasalna fija fis-settur ta' servizzi finanzjari U dan joħodna lura għal joħodna għall idjoma li tajt li il-problemi dejjem edin fid-dettalji. Aħna se nadottaw din l-opinjoni fuq sanzjonijiet fil-ġimgħat li ġejjin smajna wkoll il-kommenti li saru l-lejla minn numru ta' membri li uħut minnhom għadhom hawnhekk fuq l-importanza illi id-data l-istatistika tibqa waħda konfidenzjali fuq il-rapportar, fuq il-trattament ukoll għal kulħadd u fuq il-ħtieġa ta' supervizjoni tajba. U nixtieq nirrifletti fuq dawn il-punti. Jiena grat illi il-Bank Ċentrali prepara dawn iż-żewġ rekomendazzjonijiet illi jipprovdu bażi ċara għal-Parlament u għal għal-Kummissjoni u għal-Konsil. Dan juri illi għanna sanzjonijiet f'saħħithom fis-seħ għanna problemi legali minħabba l-kwissjoni tal-bażi legali ta' waħda mar rakkomandazzjonijiet għalhekk jiena ser inkompli naħdem mal-Parlament, mal-Bank Ċentrali u mal-Kunsill biex noħorġu b'riżultat bilanċat naħseb dak li jixtiequ l-membri u nixtieq nikkonkludi bilha nirringrazzja l-Onorevoli Swinburne u l-Onorevoli Gualtieri rapporti tagħhom illi tawna ħafna x'naħsbu. U semmew ukoll affarijiet li jistgħu jgħinuna fil-futur. Grazzi Lord Hill, issa fl-aħħar eh, ir-rapporter żewġ minuti kull wieħed nibdew bl-Onorevoli Gualtieri. Grazzi, naħseb li laqsam mal-fejn indum zax minuti. Għaliex naħseb li dak għandu xaqsam il-rapport fuq il-ġbir tal-istatistika un konsens ta' maġġoranza u anke din naqblu mal-Kommissjoni Ewropea għalhekk naħseb li għada ser ikollna approvazzjoni ta' maġġoranza u tajjeb li ser jiġu ikkonsidrati il-rakkomandazzjoni tal-Kommissjoni tal-Komitat. Naf li hemm ċertu problemi politiċi u legali fuq rapport liħor li nħoss li huwa importanti ħafna dak li qal il kummissarju fuq il-kwistjoni tal-bażi legali u fuq li dan ikun f'konformità mar-regolament tal-SSM u dar għandu jiġi konsidrat ukoll fil-vot ta' għada fuq ir-rapport ta' l-Onorevoli Swinburne li dawn l-elementi huma pjuttost importanti. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Swinburne għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President donnu għana ġi problemi tekniċi s sadda il-ħin. Jiena nishti li l-kollegi tiegħi għadha jibgħatu messaġġ ċar li kunsill li jkun hemm dan l-iżvlar tal-informazzjoni ta' kundu ċasam ma' sanzjonijiet. Jiena nifhem pal maħareċ bieċar il-lejla illi għata għanna kwestjoni pendenti fuq il-punt li kien ta' kontroversja fuq jekk għandu xikunem hemm eh, lokal appell qabel ma jiġi l-informazzjoni u l-Konsil jista' jingħata wkoll informazzjoni dwar kif għandhom jagħtu dawn drittijiet tal-kumpaniji biex jappellaw. U dan irid ukoll ukun ukoll f'konformità ma' regoli tal-SSM. Anke fuq kumpaniji listed companies madwar l-Unjoni Ewropea Jiena ninsab ċerta li l kommissjoni se ssib soluzzjoni għal dan u nappella li l-kollegi tiegħi biex għada jibgħatu messaġġ fuq l-importanza ta' public disclosure fuq l-iżvelar ta' informazzjoni. Grazzi ħafna Onorevoli Swinburne. Id-dibattitu konġunt għalhekk nistgħu nikkonkluduh il-vot fuq ir-rapport ser ikun għada. Is-seduta li jmiss se tkun għada l-erba 26 ta' Novembru. Mid-disa sa' satejn, imbagħad ikollna sessjoni oħra wara nofsinhar.